regolament fu il-servizzi finanzjari tal-Unjoni Ewropea. U nagħti il-mikrofonu l-rapporteri Balz. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena bħala rapporter kolli ngħid li kuntent ħafna li Sur Hill, Lord Hill jatawek għad-diskussjoni fuq is-swieq finanzjarji Ewropej il-Kumitat tagħna tal-ikon dejjem qal li huwa favur li leġiżlazzjoni dwar is-swieq finanzjarja għandha tkun analizzata dik li kienet implementata f'dawn l-aħħar ħames snin. Dan ma jfissirx li aħna ħandajfu dawn ir-regolamenti u neħu anzi aħna nirrixtiequ nagħmlu warri naraw li din leġiżlazzjoni li bħalissa qiegħda taffetwa regolamentazzjoni ta' suq il-banek u l-istituzzjonijiet finanzjarji naraw eżattament x'tib ta' effettijiet qed ikollha din il-leġiżlazzjoni. Apparti minn hekk dan ifisser ukoll li l-effetti ta' regolamenti għandhom ikunu iktar trasparenti. Is-swieq finanzjarji finanzjarji u l-kriżi tal-kriżi finanzjarja fis-sena 2007-2008 aħna leġislatur sabna fil-fatt maħni mikxufin maħniex lesti. U aħna jiena naħseb il-nexxina nimplementaw ċertu leġiżlazzjoni, ma ħallejna xejn li ma, provajniex provajnix nelbu, aħna provajna wkoll nibnu aġenziji ta' kontroll ġodda u kol stablixxejna standards vinkolanti fuq il-livell Ewropew kif ukoll l-Unjoni Bankarja Ewropea. Parti minn hekk iżda rridu noqogħdu attenti u nħarsu eżattament lejn dawk l-affarijiet fejn ma implementajnihomx tajjeb fejn forsi ħaġġilna daqsxejn wisq għal din raġuni jiena bħala rapporter nixtieq li kummissjoni sal-aħħar ta' din is-sena tkun tista' tagħmel evalwazzjoni jew studju fuq il-fatturi kollha li jistgħu jaffettwa jaffettwaw is-suq apparti minn hekk jiena naħseb li importanti ħafna nagħmlu analiżi ta' dawn il-punti. L-ewwel net il-konsistenza il konsistenza u kemm huma adattati dawn ir-regolamenti. Minħabba li regolamenti m'għandhomx ikunu ta' kontradizzjoni ma' xulxin u ma' ċertu prinċipji finanzjarji, aħna rridu naraw li dawn rridu jkunu regoli li faċli timplementhom jinftehmu tajjeb l-istati membri. Apparti minn hekk rridu li leġiżlazzjoni tkun sempliċi minħabba li aħna nixtiequ li jkun hemm varjetà fis-suq iżda fl-istess ħin nixtiequx impoġġu piżejjed fuq il-kumpaniji żgħar daqs medju. Apparti minn hekk il-kompetenza tal-istati membri kif ukoll wkoll tal- kompetittività Ewropea globali għax ħaġa importanti ħafna aħna nixtiequ li nkomplu nkun kompetittivi permezz tal-providers ta' servizzi finanzjarju jekk ikun hemm il-kumpanija tal-assigurazzjoni illi fil-fatt jiddeċidu f'bażi li nkella f'Madrid aħna nixtiequ li naraw dawn id-deċiżjonijiet ikunu evalwati skont il-konsegwenzi. Aħna nixtiequ li l-Aġenziji ta' kontroll mhux biss joħorġu b'informazzjoni iżda jidu jiffukaw fuq il-ħtiġijiet tal-investituri kif ukoll tal-konsumaturi. Aħna nixtiequ illi l-ostakli għall-aċċess tal-prodotti jitneħħew u naraw li verament ikun hemm daw l-standards marbutin mas servizzi finanzjarji. U apparti minn hekk l-effetti konsegwenzi finanzjarji jiena naħseb illi fil-fatt l-ekonomija tista' tkun iktar b'saħħitha jekk nkollna l-opportunità li natu żvolta pożittiva speċjalment dak li għandu x'aqsam mal-ekonomija reali. Għandi raġuni aħna rridu noħolqu bażi tajba iktar produttiva. U jiena fissem il ppm naħseb li nidentifikana ċertu punti li nixtiequ ntejbu. L-ewwel net nixtiequ li jkun hemm analiżi kwantitattiva u kwalitattiva minnaħa tal-Kummissjoni f'kooperazzjoni mal-Aġenziji tal-Kontroll Ewropeja. Parti minn hekk aħna nixtiequ li l-istabilità finanzjarja u l-protezzjoni tal-konsumatur dawn huma l-ewwel żewġ prioritajiet l-iktar importanti fil-regolamentazzjoni tal-servizzi finanzjarju, u suq finanzjarju, rridu naraw li aħna nqisu sewwa id-djufijiet u l-vantaġġi. Jekk inti Lord Hill tixtieq verament li terġa' tqajjem fuq sqajja l-ekonomija, trid tinkludi loqsma finanzjarji kollha fis-suq tagħna. Din raġuni aħna naħsbu illi hemm bżonn nerġgħu niddiskutu dan kollu nittamaw li dan ikun riflessu kol f'evalwazzjoni tal-impatt. Kif suppost, kritz ħafna sa Lord Hill. Grazzi. Eh, Nishtiq nifraħ li surpal sal dan rapport eccellenti u tal-li eh, deskriva l-kwistjonijiet eh, b'mod ċar. Jiena nappoġġa li għanna nħolqu għafas eh, leġislativ għas servizzi finanzjari ċar biex dan jiġri kulħadd irid ikun jaf li għandu jiġi implementat, però jrid ikun jaf ukoll li għandu jkun proporzjonat u għandu jirrispondi anki għal ċirkostanzi li jitbidlu. Din hija loġika illi eh, hija e, bbażata fuq il-pjantazzjoni ta' CMU u dan rapport għal daqstant u issejħa l-evidenza narawhom illi huma koerenti ma' xulxin. Jiena nixtieq nitkellem fuq żewġ kwistjonijiet illi ġew majma fil-rapport il-bżon ta' għafas ta' regolamentazzjoni biex jappoġġa it-kabbir u li jizgura illi il-negozji żgħar ikollhom aċċess għal finanza u għaċar illi il reformi importanti li ġew introdotti fl awsin il-sistema finanzjari ġi iktar qawwi. U issa wasal il-moment jekk issa dawn il-40 liġi li aħna provajna għandhomx il-konsegwenzi kif stennejna kif għaris l pals il-leġizlazzjoni tajba tfisser li wieħed irid jiċċej verifika eh, l-impatt. Eh, eh, fl-aħħar ta' dan ix-xahar inkunu nistgħu nifmu iktar tal-impatt tal-leġizlazzjoni tagħna, inkunu nistgħu naraw l-approċ tagħna ta' iktar minn mit reviżjoni tal-leġizlazzjoni programmata fil-ħames snin ġejjin se jinforma kif aħna namlu monitoraġġ ta' leġislazzjoni effettiva fil-futur u inti fir-rapport ta' tagħmel rakkomandazzjonijiet importanti f'dan il-qasam. Għandna bżonn ta' leġislazzjoni tkun proporzjonali jekk iridu noħol u ambjent biex nappoġġaw l-investimenti, jekk il-leġislazzjoni tista' eh, semplifikata u fl-istess ħin eh, tilħaq l-istess eh, għan ejja imbidluha u jiena nħares l-qoddim illi nerġa' niġillulkom eh, wara illi nkunu spiċċajna il-talba l-evidenzi u l-analiżi tagħna. E, it-titjib tal-aċċess tal-finanza għal kumpaniji żgħar u pol puntiħor li napoġġa ħafna jekk aħna rridu il-kumpaniji li jerġgħu jibdew jħolqu l-impigi fl-Ewropa rridu aħna intejbu eh, il-finanzjamenti dana u għadak li jfisser meta nibnu eh, unjoni ta' eh, l-Unjoni Kapitali. Kif tafu aħna bdejna sew u fost l-inizjattivi eh, kienu kien hemm direttivi u naħdmu kom fil-proposti biex biex ikonna eh, sekuratizzazzjoni standardizzata u nħol u iktar kapacità ta' self fil-settur tal-banek u fil-ekonomija iktar wisa. Il-Kunsil laħa ftejim eh, fi żmien qasir u nittama li nkunu nistgħu nimxu bl-istess ritmu. Dawn huma żewġ mill-punti importanti, però hemm ħafna rakkomandazzjonijiet u saħħaħ il-ħsieb tiegħi li jekk aħna naħdmu fl-imkien eh, għandna opportunità biex il-leġislazzjoni nkunu nistaw nirfinawa u nistaw nizguraw il-bilanċ se jkun perfett biex nżommu l-istabilità finanzjarja natu fiduċa l konsumituri fl-istess ħin nappoġġaw l-investimenti u tkabbir fl-Europa kollha. Grazie. Essa. Isur Lewandowski. President, il huwa naturali illi wara il-krizi illi bdejt bħala krizi finanzjarja, aħna għanna nintroduċu regolamentazzjoni ġenerali finanzjarji biex nizguraw eh, li dawn il-proġetti finanzjarji kunu zguri eh, u għal-banek u biex nizguraw anki l-istabilita makroekonomika. Dan għax ifisser. Ifisser spejjes u iktar regolamentazzjoni, regolamentazzjoni iktar komplikata. Issa, bżon bżonn nissemplifikaw u diversifikaw il-kanali ta' finanzjament li mumiex fil-banek, li mumiex attraverso l-banek. Eh, aħna hemm eh, kunu realistiċi, ma' nix li proporzjoni tal-Amerika. Il-Green Paper fuq l-Unjoni Kapitali nil-għawa, però rakkomandazzjoni fil- ħidma tana rridu nikkonsidraw il- kontest internazjonali, kompetitività huma importanti u l-finanzjamenti għall-SMEs, ma l u nisimaw il-suq u għakt importanti mill-regolamentazzjoni. grazie Issa il-sur Stolojan. Grazie ħafna, Signor President, proset l-sur Balz u proset u koll lill-kollegi kollha li ħadmu ħafna fuq dan ir-rapport tant tajjeb. Jina jkolli ngħid dawn l-aħħar sebas nina aħna adottajna numru ta' regolamenti Ewropej fis servizzi finanzjari bħala Riżultat tal-kriżi bilan li aħna nsaħħu l-protezzjoni tal-konsumatur, nġibu iktar stabilta finanzjarja u nevitaw illi kun hemm l eċessi fis-swieq finanzjari li għandhom ikunu koperti mit-flus tat-taxxa ta' ċittadini. Naħseb illi issa wasal il-waqt li naraw eżattament kif dawn ir-regolamenti qed ikunu implementati, x'impatt qed ikollhom, x'inhuma r-riżultati. Ħalli naraw jekk huwiex tajjeb illi aħna namlu ċertu bidliet fil-leġizlazzjoni tagħna. Jiena napprezza ħafna il-bidliet dwar l-aċċess tal-SMEs għal fondi u anka l-ostakli illi jeżistu għal fondi fuq periodu iktar twil ta' żmien għal proġetti grazzi ħafna Sur Tang. Grazzi ħafna, Signor President. Ikolli ngħid l-affarijiet mhumiex eh, mixin tajbin ħafna. il kumpani zartu daqs medju l-banek mhumiex qegħdin eh, isibu lil xurxin l-unjoni ta' swieq tal-kapital tista' tkun opportunità l-iktar innovazzjoni fuq livell finanzjarju li jkun hemm tnaqqis fid-differenzi kbar bejn l-istati membri u l-Kummissjoni ħarset ukoll l-Istati Uniti aħna rajna illi hemmhekk 80% tas-suq tal-kapital qiegħed jagħti l-kreditu hawnhekk għandna perċentwal biss ta' 20%. Iżda aħna qegħdin nitkellmu anke fuq is-suq tal-kapital li iva jrid ikun żviluppat aħjar iżda l-bażi finanzjarja għandha tkun regolata aħjar. Jekk inħarsu lejn l-Istati Uniti naraw li huma jifirdu dawk il-flejjes ta' tfaddi fuq koll il-banek il jaħdmu fuq livell kommerċali Il-rapport tas Sur Balt jgħat jitkellem fuq suq finanzjarju illi fil-fatt il-regolamenti jkunu biss għodda u mhux lan fiħin nifsu tal-tassuq. jiena naħseb li suq finanzjarju għandu verament jagħti servizz. Aħna irridu naraw li s-suq finanzjarju jista' jaħdem biss jekk il-kuntest Ewropew ikun qed ikun magħruf, ġifier innovazzjoni, iktar innovazzjoni, il-banek iridu nsaħħuhom, etc. Grazzi ħafna Sinjura Swinburne. Grazzi ħafna lis sur Balt tax-xogħol kollu tiegħu fuq eh, dan ir-rapport u grazzi lill-Kummissarju wkoll sabiex jestendi il-perjodu ta' żmien għall-konsultazzjoni. Ek kif intqal aħna implementajna ħafna leġislazzjoni fis-servizzi finanzjarji lura jagħmel nagħmlu sew jekk aħna nieħdu pass lura u naraw eżattament x'kien implementat dawn l-aħħar ftit snin. Fir-rapport ta' Sul Balz aħna din nisqu li rridu morru issa nilin u nitbedu minn ġudizzji biss, aħna rridu naraw li kull element irid ikollu element kwantitattiv Għalija dawn l-elementi kollha jirreferu għall-overlap. U aħna qegħdin naraw ukoll li introduċejna ċertu leġiżlazzjoni tas-suq mingħajr ma nadattaw l-standards. Kwistjoni simili fil-kamp applikazzjoni edha tara illi l-anijiet ma kienux għal kumpaniji finanzjarji u minn flok kien hemm ħafna burokrazija imposta fuq kumpanija li qatt ma kellhom ikunu imposti fuq din it tamma li nkun nista' naħdem mal-Kummissjoni fuq din konsultazzjoni formali ħalli bekk nkun nistgħu introduċu standards ħalli nevitaw li jkun hemm kolomenti daqshekk tqal fuq il-kumpaniji żgħar u jimsibu soluzzjonijiet aħjar. Grazzi ħafna Sur Jedzek. Iva jiena kontent bir-riżultat dan ir-rapport minħabba dan ir-rapport wasal f'waqt importanti ħafna issa li qegħdin naddu mid-disin tal-lodda tagħna ħalli verament insewu issa l-problemi bilan illi inħeġġu iktar investiment u tkabbir. Lan ta' dan ir rapport ta' stock taking huwa illi nħeġġu l-Kummissjoni sabiex tibda bl-evalwazzjoni tal-impatt tagħha u illi fuq bażi regolari Iżid ukoll referenza għal leġiżlazzjoni ġdida illi kienet introdotta wara il-kriżi ekonomika. Fl-opinjoni tiegħi dak li huwa importanti ħafna huwa li fl-evaluazzjoni tal-impatt aħna qegħdin inqisu kif leġislazzjoni differenti tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-, -qasam tal servizzi finanzjari qegħdin jaħdmu flimkien. Ma nafx hekk hemm nuqqasijiet dan li huwa li rridu naraw kien hemm ukoll nuqqas ta' konsegwenzi u prevedibilità ta' konsegwenzi aħna irrid ikollna ftejm nifmu aħjar ġizlazzjoni ħalibek aħna nkunu nistgħu nifukaw fuq il-bini tassu suq tal-kapital b'saħħtu. Hemm numru ta' punti illi aħna għandna fil-leġiżlazzjoni. L-ewwel qed iridu naraw l-Ewropa tkun kompetittivi fuq il-livell globali. Aħna rridu naraw illi ikonna ehm, ukoll kompetenza ħjar fil-usits. Importanti li l-Ewropa terġa' tkompli mixja lejn kabbir sostenibbli rridu naġru kemm jista' jkun dan il-proċess nifaċilitaħu naqsu kemm jista' jkun il-frontieri u l iskil li bħalissa għandhom kumpaniji żertu tas medju sabiex jirċievu l-kreditu. Grazzi ħafna s-sassur Demasi, Signor President, Komissarju Hill. Sur Balz, għana naħsbu li sa wasalna sabiex naqsu regolamentazzjoni ta' suq finanzjari, suq finanzjari fil Brussel, għawek rajna illi aħna provajna nużaw jisu speċi ta' eh, element ta' tindif u ġibna xi ħaġa iżda hija daqsxejn ikkumplikata. Għandna regolamentazzjoni illi fil-fatt hija twila xi elf paġna. Jiena naħseb illi din leġislazzjoni hija ikkumplikata ħafna u mhux qed issolvi l-problemi li għandna Bernie Sanders fil-fatt qal xi ħaġa li tagħmel sens għal split them up ejja smom dal-affarijiet Burkard Balz ukoll ħazzjoni fuq din u suġġerixxa l-istess ħaġa għalhekk nixtieq ringrazzja il-Kummissjoni qiegħda fil-fatt tipprova twieġeb permezz ta' dawn l-inizjattivi. Is-Sur Hill fil-fatt għaddu kemm qal ukoll fid-diskors tiegħu fl-Istati Uniti illi dak illi qiegħed jingħad fil- fuq is-suq finanzjarji huwa tal-ħrejjef. Importanti li aħna jkollna iktar kontrollu iktar rekomendazzjoni stretta ta' sbiq finanzjarji. Sur Folke kellu raġun sfortunatament l-innovazzjoni, l-ikbar innovazzjoni ta' dawn l-ħar ftit snin kien eh, il-magna ta' fejn tiġbet il-flus fil-banek. Grazzi ħafna Sur Gigwald, grazzi ħafna Sur Kummissarju, Burkard Balz, Ziz kollegi l net dwar dan ir-rapport jiena naħseb li qegħdin nistabilixxu l-iktar punti importanti differenti minn dak li qalet is-Sinjura Swinburne fejn ma tkemmiċ fuq uh, Ewek, mux għet nitkellmu fuq il rekomendazzjoni din nitkellmu fuq regolamenti doppi, fuq nuqqas ta' leġizlazzjoni, fuq ehm, regoli komplessi zodda, zejda, skużawni, iżda mannix nifmu dan il-rapport bħala proposta nuqqas ta' regoli. Jina naf li ċertu leġizlazzjoni f'ċertu qasma ma kienx implementata b'mod proporzjonali U l-iktar ħaġa importanti hija illi il-sistema finanzjarja għandha tintuża mill-utenti allura rridu nsaqslu nfusna l-prodotti finanzjarji mhumiex għaljin wis jekk għom ma dawk li fil-fat ħajgwadanjaw minnhom huma l-intermedjari li qed jiggwadanjaw iktar iktar milli l-ċittadini u l-utenti bażiċi Jien naħseb li għandna diskut dan il-kwistjoni ta' parti minn hekk nixtieq ngħid li f'dan ir-rapport hemm żewġ naqasijiet ewlenin. L-ewwel nett il-kriżi finanzjarja ma elibnijiex. Jekk itħarsu li jirati tal-interess, taraw li aħna għanna wis kapital fis-suq u l-qasna fux naqbdu namlu bih. U naqbel ma Fabio De Mazzi da ma nistax insolvu aħna billi fis-suq finanzjarju aħna nibdlu ċertu affarijiet żgħar, aħna minflok għandna bżonn politika illi fil-fatt dan din iżida fil-kapital, dan il-kapital żejjed fis-suq jimpoġġi verament f'investiment siwi u sostenibbli. Aħna rridu e, ikollna sistema finanzjarja iktar stabbli u rridu noqogħdu attenti li ma naħolqux riski ġodda permezz tal-fatt li aħna ma nkunux qegħdin nifavorixxu investiment sostenibbli fil-budget su u bekk aħna nkunu qegħdin noħorġu b'dawn riski ġodda l-konferenza tal-klima inħasset anka sonort sa dak li qed inti l-Sur Hill u allura qed nistennew bil-ħerqa ħalli toħroġ inti bil-proposti tiegħek anke f'dak ir-rigward. Grazzi ħafna Sur Wolf. Is-Sur Kane kien qal li jekk inti għandek għandek tagħti l-flus mit sterlina għandek problema jekk fil-fatt tih miljum nutanġija sekk eh, kbira. il rapporti il-regolamenti tas-suq eh, finanzjarju jistgħu jibitaw li problemi jerġgħu jisiru. Mħabba li aħna qegħdin narfu illi hemm iktar spejjeż imposti fuq il- kumpaniji li jipprovdu dawn is-servizzi finanzjarji, però l-idea li jkollna dawn regolamenti aħjar fuq livell Ewropew hija ħraf anka fuq eh, dak li jingħad fuq ir-Renju Unit li nibqgħu membru tal-Unjoni Ewropea dan ħaj ġenera iktar spejjeż. Jekk ikonna iktar armonizzazzjoni Ewropea għalhekk ħafna kumpaniji ta' servizzi finanzjarji din jifmu li sabiex jitbedu mill-katina tal- um, tal-xkiel Ewropew l-Iran Unit irid jivada sabiex jitlaq mill-Unjoni Ewropea. Is-Sur Mono Sinjura President, sur Kummissar, jina jidispeċini nejt li dan il-rapport fuq issu tal-kapital miex mux qed isemmi ċertu aspett importanti ħafna separazzjoni ġenwina fil-livell bankarju li hija xi ħaġa li aħna ma solvejniex laqas wara kriżi tas-sena 2008. Regolamenti mhumiex ħajkunu effettivi jekk aħna mhux ħana separaw l-investiment mill investiment ta' riskju minn dan il-flus li huma mfadla fil-fatt importanti li il-flus ta' tfaddil ma jkunux qed jintużaw l-spekulazzjoni, kulħadd jgħid igwadanja fuq dar ħaddieħor is-sitwazzjoni li ninsabu fiha bħalissa. Aperti minn hekk l-Unjoni Ewropea qiegħda tiffaċċja kriżi ekonomika u finanzjarja u biex qed tafetwa ehm, protezzjoni lill konsumaturi u ċittadini għanzi minn flok qed tagħmel bil-kontra. L-aħħar eżempju li kellna kien f'Diċembru f'bank fl-Italja u responsabilità tal-politiċi li jiddependu fuq il-protezzjoni ta' ċittadini. Aparti minn hekk hemm mekkaniżmu li ħoloq ħafna problemi bejn iċ-ċittadini mis-sena 2008. Hawnhekk għandna kaxxa ta' Pandora illi mhix qed tgħin u tipproteġi lil balek. Iva, importanti li aħna jkollna finanzjament tajjeb, iżda jekk aħna ma jkollniex domanda interna fl-Ewropa, ma jkollniex ukoll tkabbir tajjeb bejn il-kumpaniji di mhux qed tkun xi ħaġa ġenwina. Kompetizzjoni inġusta, taxxa, dan ifisser li kulħadd ħajqot lura milli investi, u l-Kummissjoni Ewropea fil-fatt qiegħda tiftaħ il-bib għal iktar dejn illi ħajkun CTO u l kumpanije urbanek Amerikani u dinja xaħġa rridu nqodu attenti ħafna liha. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq sassi mistoqsija lill-Kummissarju għandi mistoqsija lejk. Dan ir-regolament il-ġdid mill-perspettiva tal-konsumaturi Għawek għedin nitkellmu fuq tliet punti u l-enin l net informazzjoni estensiva li inti qed tagħti l-konsumaturi, it-tieni ħaġa meta nitkellmu fuq il-banek u r-responsabilità tagħhom kif ukoll supervizjoni tal-banek din hija xi ħaġa li aħna rridu niżguraw li tkun kemm jista' jkun soda u apparti minn hekk jiena nixtieq insaqsi kummissarju inti taf illi f'pajjiżi fl-Ungerija għandna problema kbira fis-soċjetà mhux biss fl-Ungerija iżda f'ħafna pajjiżi minħabba li kien hemm min issellef flus f'munita barranija, kien hemm ħafna nies illi fil-fatt kellhom tentazzjoni illi jinvestu f'dawn il-fondi munita barranija. U allura għalfejn issa din nitkellmu fuq l-informazzjoni li għandha tingħata lill konsumaturi kif suppost dwar responsabilità tal-banek. Għalfejn din hija xi ħaġa ġdida. U inti x'taħseb l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel fuq dawn il-mijiet ta' eluf ta' nies illi fil-fatt tisselfu flus f'munita barranija. Grazzi ħafna u minn ufsnar tajjeb, lejla tajba nsilu, u net nishtin grazzi ħafna l-Sur Balz tal-li għanna dan il-dokument u dinu dan il-rapport li għanna għad-diskussjoni l-lum nishtin ingrazzja ħafna l-Komissjoni ħabba li tagħna jimna sabiex nagħmlu orjentazzjoni għall politika finanzjarja tal-Parlament Ewropew. Għaxxu li ġejjina naħseb li fuq l agenda għandna żewġ proġetti kbar importanti ħafna. L-Unjoni Bankarja li xi ħaġa li rridu nikkompletaw b'dan din l-assigurazzjoni fuq id depoziti u s-suq tal-kapitali li għandu jenna intejbu dan is-suq tal-kapital tal-żona euro kizda anka għal dawk il-pajjiżi li huma barra mid-żona euro ħalli bekk aħna nkun nistgħu nibbobilizzaw il-flus infadlin f'investimenti tajbin. Issa qudiemna għandna żewġ proposti li jiena jkolli ngħid li jiskomodawni daqsxejn. L-ewwel nett huwa importanti li aħna nirrevedu li d-dejn pubbliku huwa sottopost għal riskju ħin kollu. Jiena naħseb li fil-fatt jekk ħan possili nek, nistaw naraw li zona euro ħat f f'bosta bieċi differenti. U rridu issa navanzaw b'dak illi suppost il-ħakna permessa miljoni bankarja u s-suq tal-kapitali apparti minn hekk iżda aħna ma minnix regolamentazzjoni tajba tas suq finanzjar dak li hemm bżonn li nagħmlu huwa li jkollna regolamenti aħjar, nevitaw li kuna regolamenti regolamenti għal ħalli naraw kif nistgħu nagħtu xejra ġdida ta' regolamenti iżda mingħajr ma jkun hemm regolamenti eċċessivi. Grazzi ħafna. Mr. Lunes. Eh, dank u wel, mevrouw de voorzitter, meneer Grazie. Grazie commissario, rapporteur. Jiena nixtieq nifoka fuq pont illi huwa importanti tak tal-Frankar fil-waqt il-bank kollu problemi X'jamlu l-awtoritajiet biex jerġaw iġibu bilanċ. Jider l-autoritajiet ma jistawx jibqaw jintervjenu u kif jiġużati depoziti il-banek it-tfaddil ma l-pjanijiet tal-Ewropa għaliex kollox donnu jrid isir mot koerenti. ħanibqaw nintervjenu biex nejnu l-banek tan nofsinar tal-Europa kif nistaw nevitaw illi seħdan. Jiena kontent anke li sajt nkun shadow rapporter għal grupp tiegħi u bekk nkun nista' nsemma leħni grazzi l-onorevoli Viegas. Iva, il-krizi tal-2007 kienet suppost tort nuqqas ta' regolazzjoni, regolamentazzjoni, ħana għedin nħolqu illużjoni il-settur finanzjarju jista' jkun disciplinat illi huwa possibbli illi tnaqqas irati ta' interess tal-banek u illi niżguraw illi l-interessi tal ma jiġu mħarsa fil-fat maħatemx u mussejer jgħin biex jissolvew il-problemi tas settur finanzjarju palma rajna fil-Portugal fejn informazzjoni kienet moħbija u manipolata. U supervizuri jgħatu riva taħħom ċerta banek konna narawhom pala gbar biex ifallu u għalhekk għandna idea il-laffajt edin jinbidlu fil-waqt li kollox jibqa' l-istess. Aħna naraw l-settur bankarju kważi venerat, grazzi. Mux qiegħed nara l-istur Borghet hawnhekk fis-sala ma jidhir li jataw għadda stat ngħaddu għal Snirgel. Grazzi, President Komissarju Rapporter, nifraħ li rapporter għal dan il-rapport. Naħseb li l-ħab bilanċ adegwat bejn titjib tal-kanali għal finanzjamenti lejn l-ekonomija reali fil-wat li fl-istess ħin issir evalwazzjoni komprensiva tal-impatt kumulattiv tal-regolamentazzjoni tas-servizzi tal-Unjoni Ewropea l-identifikazzjoni ta' nuqqasijiet u l-lakuni mingħajr id-deregolamentazzjoni. Il-kriżi għaddejja fiċ-Ċina turi l-importanza illi ma ninsewx il-lezzjonijiet illi tallimna mill-kriżi finanzjarja u l-bżonn għal għafas regolamentatorju b'saħħtu importanti illi nżommu din il-perspettiva u din il-perspettiva tal-Unjoni ta' Swija mhux sejra tkun panaċea mhix xi soluzzjoni mirakoluża illi sejra il sib tar fil-livell ta' tkabbir, iżda tista' twassal għal finanzjamenti għal l-Unjoni Ewropea kollha u mhux għal dawk li huma jinsabu f'dawk l-istati fejn hemm suq tal-kapital l-sfida għoddimek, sur kommissarju, jien nistaw nitkellmu dwar unjoni ta' servizzi finanzjarji, post fejn il-kapital jiċirkola b'mod ħieles mingħajr ebda xkiel ta' saffi ta' burokrazija nazzjonali, mhux minnu. U importanti li dan jiġi indirizzat inkella l-fondi ta' investiment se jibqaw qatra fl-oċean meta mqabbla ma' dawk li naraw fl-Istati Uniti. l kommissjoni trid titratta l-fermentazzjoni nazzjonali b'mod urġenti flimkien ma' azzjoni fuq dan huwa importanti li jkun hemm possibilità ta' massimizzar tal-potenzjal għal dastant. Il-proposta għandha tkun alternativa swieq tal-kapital għal dan il- għas-situazzjoni li hemm bħalissa f'dan is-settur u tassew insolvu il-kwistjoni għajiet anki għall-investituri. Grazzi. Buja, pedilles a ustedes su Għabel ma nattisa biex nitkellem nixtieq ringrazzjakom ta' kooperazzjoni u jekk nħares lejn l arloċ nduna li għaddin daqsxejn tard mhux ħażin. Hemm ħafna nis li jixtiequ jitkellmu iżda ħajkun nista' nippermetti li ħamsa biss jitkellmu. Nkella ma nkunx nistgħu nżommu mal-ħin li għandna ppjanat sabiex nimmexxu d-diskussjoni. ma nibdew bl-ewwel kelliema. Zahvaljujem predsjedavajući. Pozdravljam povjerenika i... Grazie, president. Nishtiq nil-qam l u nifraħ l-rapporter għal rapport tiegħu nilqa' anke l-miżuri li ġew preżentati dawn il-miżuri speċjalment l-iżvilupp tas-suq ta' sekuritizzazzjoni nittama illi ser nifissru aċċess aħjar għall impriżi żaru medji għal kapital nemmen li l-isforzi tagħna fuq livell nazzjonali se jkomplu jkontribwixxu għal konverġenza ola sabiex l imprenditurja Ewropej f'pajjiżi fejn hemm swieq tal-kapitali li għadu mhumiex da sekk sviluppati jkunu jistgħu jieħdu vantaġġ mill-swieq finanzjari il-kbar tal-Unjoni Ewropea. L-Istati membri wkoll iridu jxamru l-kmiem, iridu jimplementaw riformi strutturali, iridu anki bekk tejbu il-klima imprenditorjali u l-imprizi zaru meti iridu jina taw appoċ permezz ta' modelli ħjar ta' Franzja. il-signor Paul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 Is-sitwazzjoni hija differenti fl-Unjoni Ewropea u fl-Istati Uniti. Iridu niżguraw l-aċċess għal finanzjament u rridu niżguraw l-innovazzjoni għall industri tagħna u għas-settur finanzjarju. Huwa importanti li din il-politika ma tkunx bi strument trid twassal ukoll għal ċerta effett din ir-regolamentazzjoni tas-suq Jiena ma naqbelx ma dak kelli smajt mis xelluk ma appoġġax regolamentazzjoni ta' suq fl-istess waqt jiddispeċieħ li l-sistema bankarja mhix ċentralizzata, l-tnejn jimxu jitfit. Το ζήτημα των χρεώσεων των διατραπεζικών και άλλων συναλλαγών έχουν Il-kwistjoni ta' transazzjoni finanzjari għandha impatt fuq il-konsumaturi speċjalment fil-Greċja fejn sa rikapitalizzazzjoni skapitu tal grigi issa anki miżati fuq it-transazzjonijiet finanzjarji li huma ta' pis oli ħafna kultant 10 euro anki għal trasferiment by wire ta' 1000 euro, kummissjonijiet olja għall-użu tal-karti ta' kreditu. L-istess jottu kol għall-imprizi żżar u għall ħwienet il-kbar hemm vantaġġi oħrajn meta mqabla mal-imprizi mal-ħwienet iż-żgħar. Dan ifisser illi il-banek qegħdin idewmu il-dokumenti illi obbligati jresqu min eh, ħat joħroġ self il ma jistax self self dan il-non-performing loans u ma jriduhom dan id-dokumenti. Iżda il-banek jaħdmu apposta jdewmu l-proċessar tal-karti kum sorti tibda taħdem mutmed. Istor Nekovic. Grazie President. Issa nafu xirċanna bżonn, għandna bżonn ta' unjoni tas s tal-kapital. Il-miri ulterjuri wkoll ġew fasla rridu aċċess għal self għal konsumaturi, rridu izzet investiment, rridu opportunitajiet aħjar għall impriżi żaru medji u aċċess aħjar għal servizzi finanzjarji Dan il-miri ma kollam fasla tajjeb, iżda irridu nitalmu mill-izbalji, irridu nitalmu mill-lezzjonijiet tal-krizi finanzjarja u b'mod partikolari niħtieġu nitalmu minn dak li kienu jagħmlu l-ċittadini il-banek. Frodi bankarja. Aħseb fil-bosta ċittadini tal-Unjoni Ewropea li ħadu self fi franki Zvizzeri. Dan huwa eżempju ta' frodi, dan d dimajnejkom fil-ġejjini. Grazzi l-Onorevoli xaltu xissa. Grazzi ħafna tal-mikrofonu, President. Il-krizi finanzjarja għada qed toħloq diżastri l-effetti tagħha għadhom viżibbli. Hemm ħbarijiet tajba, hemm ħbarijiet żiena. Skont fejn tħares Iżda ċittadini tagħna għadhom ma rawx wisq tip. L-istess jgħod tal-impriżi żaru medji. Għadda stan dak qegħdin nitkellmu dwaru il-bidla tal-leġiżlazzjoni xejn jiġu għas-swieq tal-kapital dan kollu jrid isir bażi ta' analiżi għaqlija nkella mhux sejrin nagħmlu pass il qudiem il-għala edin namlu għom dawn il-pass il-qoddim, irridu naħsbu lejn il-konsumatur, lejn il-ċittadin, u mux biss dwar l-atturi finanzjari l-kbar, il-banek, lil min irridu naqdu, l-konsumaturi jew l-banek. Le recuerdo a aquellos diputados que eh, han solicitado intervenir en pleno pero que no ha sido posible por razones de tiempo. Nishtem fakkar il-membru kollha ta' dan il-Parlament Ewropew li skont il-paragrafu 2 tal-artiklu tal-regoli tal-proċedura tistaw ukoll u il-kommenti tagħkom bil-miktub. Issa ngħaddu sabiex nisimaw il komissarju Lord Hill. Thank you. Um... Grazzi, Sir President. Grazzi ta' dik il-firxa wiesa ta' interventi. Naħseb li jekk niffukaw fuq ir il rapport il-biċċa kbira tal-kommenti jifukaw fuq il-pożizzjoni unika li għandu settur finanzjarju fl-ekonomija Ewropea. Irridu naħsbu illi din mhix mira minnan fija iżda għandha tintuża għal miri oħrajn u għandha tintuża għal ġid tas-soċjetà sabiex tipprovdi finanzjament lill impriżi sabiex joħolqu impjiegi jkomplu joktru u jagħtu liċ ċittadini ċertezza sabiex kun jistgħu jippjanaw għal xuħija jippjanaw kontra l-mart. U hija għal din ir-raġuni li wara li ġiet introdotta firxa ta' leġislazzjoni wara l-kriżi finanzjarja li huwa stant importanti bħalma jisħaq fuq ir-rapport Surbalz illi nkunu ċerti li jaħdem kif nixtiequ. Mhux għax irridu niddubitaw mill-arkitettura tar-riformi, iżda li xirdu nistaqsu jekk biżamma tal istabilita finanzjarja ma nkunux qegħdin u xkiel għall-investiment li teħtiex l-Unjoni Ewropea biex tibqa' kompetittiva u toħloq l-impjiegi għal dastant palma jiġri fil-regolamentazzjoni finanzjarja hija kwistjoni ta' bilanċ. Bħalma ntqal, irridu nifukaw fuq il-kompetizzjoni fuq il-livell globali u kif nistaw nibnu il-fiduċja tal-konsumaturi fis-swieq. L-ewwel pass għal seħħa ta' evidenza li ġispirat mill-isfond ta' dan ir-rapport dan l-ewwel stadju jispiċċa ġimagħtejn oħra. Maħniex qegħdin naslu għalih bib prekonċetti f'moħna, iżda bit-tama li jtina informazzjoni dettaljata palma għalu bosta kollegi, sabiex biex nkun nistaw nifmu kif edha taħdem leġislazzjoni xini rabta bejnieta u jekk hemmx duplikazzjoni u jekk hemmx lakuni li jeħtieġu jiġu indirizzati. Jiena nittama li taslinna din informazzjoni dettaljata permezz rapport sabiex inkun nistgħu nibnu l-analiżi u rakkomandazzjonijiet. Meta jkollna dawn fidejna jiena nkun ħerqan niddiskutihom magħkom sabiex inkun nistgħu nibqgħu naħdmu flimkien mal-Parlament u nelbu il-frontieri xkiel illi semmew hawnhekk illum sabiex noħolqu suq waħdini tal-kapital fl europa Toma la palabra la signora Ponente, signor Ponente, perdon, signor Balz. Għasajms l-rapporter, Sur Balz. Mikrofoni. Jena nishtiq nirgrazza ħafna l-kollegi kollha tal-kontribuzzjonijiet tagħkom il-koll ta' kif kellimtu naħseb li vera ntuni sabiex nerġa' l darb'oħra. Nisma dak li huwa importanti għalina l-koll. Wara ħames snin ta' xogħol intensiv u leġiżlazzjoni fuq kostruzzjoni tal-kontroll tal-swieq finanzjarju tal-Unjoni tal-Kapital naħseb li wasal il-waqt li naraw eżattament x'kienu l-effetti tal-aħħar ftit snin ħalibek nanalizzaw ukoll titjib li huwa possibbli jiena nixtieq ngħid li kuntent ħafna li l-Kummissjoni ħadet l-ewwel passi fid-direzzjoni tajba u jiena wkoll naħseb li konsultazzjonijiet li għadhom għaddejjin fuq il-parteċipanti tas-suq finanzjarju huma pożittivi wkoll nixtieq nitkellem fuq il fat li konsultazzjoni għandha tkun il-bażi ta' evalwazzjoni ta' impatt tajjeb. Apparti minn hekk jiena naħseb li għawek f'dan Is-suq tal-kapital hemm bżonn li jkun hemm titjib skemma l-kumpaniji kbar kif ukoll l-kumpaniji żgħar. Anzi, l-istituzzjoni tal-kreditu iż-żgħar u medji importanti li ntejbu l-opportunitajiet li huma għandhom id-dispożizzjoni tagħhom bħala ikun aħna nixtiequ li kull sitt xhur jew almenu kull sena ikun hemm testa proporzjonalità ta' fl-istess jiena nixtieq nisħaq fuq il-fatt sur kummissarju li aħna matul l-istudju tagħna mhux qed nitkellmu fuq ħafna biġġiet tal li rridu stampa sħiħa rridu naraw illi verament ikunu nistgħu nagħtu tweġiba tajba li hija inqas komplessa ħalli nippermettu lil nafusna l-ħolanijiet tagħna. Pertant li jkun hemm leġiżlazzjoni aħjar anke fir-regolamentazzjoni finanzjarja. Il-Kummissjoni Ewropea bħala leġislatur li jista' jieħu l-inizjattiva kif ukoll il- kontroll tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-koordinazzjoni, trasparenza u l-kooperazzjoni fil-leġislazzjoni fil-level finanzjarju għandhom ikunu konsidrati. Aħna rridu naraw li suġġerimenti għandhom jibqaw prattiċi u għanna natu priorita lil dawn. Il-punti jena nishtiq nserraf fuq l ajnuna tijak sur kummissarju nir-ingrazzjak. Bien, se cierra il debate, la votazione. Grazie Beck, tintemmu l-dibattitu għadha nivvotaw. Naddu s-sal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna li huwa